pubblikati fil ta' din il-laqa. Flimkien mal-President tal-Konsil aħna firmajna tlet atti legali u dawn it-titli u kol ħajkunu memuża mal-minuti ta' din il-laqa. Il-Kumitat tal-Affarijiet Konstituzzjonali